għanna l-sur catchback minusa. President, Signori, jena votajt favur il-rizoluzzjoni għal strategija Ewropea għal reġjun ta' Danubju. Għanna bżon din l-istrateġija u l-implementazzjoni tagħha ħa tej li kunem l-integrazzjoni reġjonali u għalhekk taffetwa direttament in-nies li jgħixu f'dan ir-reġjun. U għalhekk jiena votajt favur għax nixtieq il-ġib taċ-ċittadini tagħna. Grazzi onorevoli Kaxmarek. Si, ħafna sur Kaxmarek issa ngħaddi għanti sur posilt. Herr Präsident, ich begrüße die Donaustrategie als etwas Präsident, Jena nilqa din l-istrateġija ta' Danubju hija xi ħaġa Ewropea ħafna qegħdin nitkellmu dwar rabtiet ma' Ġermanja, Bulgarija, Rumanija, taqqat il-pajjiżi kandidati ġodda, Kroazja pajjiżi bħas Serbja li wkoll qed taħdem biex eventwalment ingħaqad mal-Unjoni Ewropea, Montenegro, s-Serbja, u oħrajn ukoll ħa inkunu għadin namlu għan parti minn din il-familja għavolja mumiex fil-Danubju nifsu. Wara r-Rumanija din dan ir-reġjun ikun t-tini l-akbar fir-reġjun fid-Danubju u għalhekk Irridu meċu l-affajt il-qoddim din l-istrateġija ta' Danubju grazzi sur pasel s-sanaddu. Sranan. Thank you, Mr. President. We... President, taħna darba għadin naraw kif l-Unjoni Ewropea tippreferi l-apparenza mis-sustanza. Votajna fuq ħafna Eh, rizoluzzjonijiet li jikkundannaw iksur ta' drittijiet tal bnidem ċenna li għamlu fil-prattika imma għalienajna eh, eh, zolajna l-Taiwan għet nikollaboraw ma' Beijing biex ikollna u koll rivali għas sistema Amerikani tal-GPS, imperializmu teknoloġiku. Iġifiri, Aħna btu ħafna fuq drittijiet tal-bniedem imma mbagħad ngħaddu l-flus lil Ħamas ma nikkoperawx ma dawk li ma jaqblux ma' Castro f'Kuba. U nimma xorta nikkonvintu li nifisna li aħna tajbin imma xara x soluzzjoni għaddejna. Issa għanna li l-baronessa Ashton bħala il rappreżentanta barranija tagħna ħatmur hemmhekk u tgħidilhom li demokrazija tagħhom mhix tajba, għavolja jqaqqas darba f'ħajjisa ma marret tivvota jew eh, ma xi ħadd tivvota li fuq kollox. U jiena nixtieq ngħid proset lin-nies ta' Massachusetts tal-li eh, għamu kontra it-tassazzjoni zejda. kien huma li bdew il-tasċi li jisiru minnajr il-konsens tal-poplu ma jistax ikun. U għanna bżonna dil-ħagġa fl-Europa. Sur tajtak nofs minuta izziet mill-li kellek. Sur Petroskis. Mxaw? Grazzi ħafna, President. Jena nishtiq najt kamina sodisfat b'di rezoluzzjoni fuq l-attakki fuq il-minoranzi kristjani l-MPs tassew irrabjati b'daw l-attakki għaliex dawn jattakkaw il-bażi u l-fundamenti tal-pajjiżi Ewropej jekk aħna rridu nkunu kredibbli missu aċċettajna fil-fatt dawk iż-żewġ emendi li ressaq il-grupp politiku tiegħi. fir-rigward deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Qrati Ewropej fuq il-kurċifissi. fissi irridu niftakru illi il-Kristjaneżmu huwa il-bażi tal-kultura u l-istorja tagħna u rridu nħarsu dan il-prinċipju kemm fl-Ewropa u kif madwar id-dinja. Aziz kollega, jiena wkoll tajtek ċans li tkellem, ma volja stajt ma tajtek xalix l-ispiegazzjonijiet tal-voti u ma permissibli bis fuq l-istrateġija tad-Danubju mhux fuq l-urġenzi, missa la tkellimt sempliċement qed ngħidlek mod ġenerali biex darbohra ma terġax. Ma jkollniex spjegazzjonijiet tal-voti fuq l-urġenzi u dana qed ngħidu wkoll għal kelliema li għaddi fil-lista. L-ispjegazzjonijiet tal-voti jistgħu jsiru biss fuq l-istrateġija tad-Danubju. Issa għandna lis-Sur Ċarneski. Signori, Jien nixtieq nitkellem dwar id-diskriminazzjoni kontra kristjani imma ovvjament ħanitkellem ukoll fuq id-Danubju. Id-Danubju huwa it-tieni l-itwal eh, xmara fl-Ewropa, l-itwal waħda hija l-Volga, u id-Danubju jgħaddi minn 10 pajjiżi Ewropej. Għalhekk irridu nkunu responsabbli wkoll fir-rigward ta' dan ir-reġjun għaliex parti mid-Danubju il-pajizi għanzi li għaddu minnhom id danubju għadin fi krizi bħalissa. Għalek għanna bżon nuru solidarieta minna ħatana, grazzi. Grazie, per konkludere l-onorevole Liberaschi. Grazzi ħafna fl aħħar sul Liberaschi. Grazzi ħafna President, jiena votajt favur ir-riżoluzzjoni fuq l-istrateġija tad Danubju. Għaliex huwa hija prova għal reġjuni speċifiċi illi għandhom xi ħaġa li jaqadhom. Pereżempju dan din ix-xmara li tgħaddi minnhom. Jiena kuntenta wkoll li l-emendi li tresqu mill-ICR ma kienux inklużi fir-riżoluzzjoni sabiex ir-riżoluzzjoni eh, baqgħet ċara. Nixtieq issa li nara reġjuni oħra li nifukaw fuqhom. Grazzi. Grazzi sur Liberaski, is-sur Mezzaros sakjoġbok. Grazzi ħafna xtaqt ngħid kentejn fuq iċ-Ċina u nispjega għalfejn ivvotajt le jgħid il-President ma tistax tiġa spjegajt li ma tistawx tispjegaw fuq l-urġenzi. Jekk trid titkellem fuq id-Danubju tista' titkellem, jiddispjaċini imma jiena mhix ħaġa li vintajta jien issa. Sawa mela m'hawnx interventi oħra le mawx iktar kelli mal-minuti ta' din is-seduta jiġu adottati mill-Parlament fil-plenarja li jmiss. Jekk ma ebda oġġezzjonijiet, ir-riżoluzzjonijiet li għadhom kif ġew adottati jingħaddu għand min għandhom jingħaddu. Għalhekk din is-seduta magħluqa grazzi.